Jarja lit-Tunezija. Ser naddi l-kelma l-rapporter għal erba' minuti kjoġbok. Eh, Nixtieq nirringrazzja l kollegi kollha tal-gruppi parlamentari li tant investew xħin fid-deċiżjoni li se nieħdu għaliex jifmu li huwa moment importanti għat Tunizija u li aħna għandna nkunu qrib tagħha. Kulħadd jaf hawnhekk l-isfidi kbar illi kellha jew qiegħda tiffaċċa t-Tunizija eh, ta' natura ekonomiċi bqat kbir, diverġenzi reġjonali qawwijin bejn Tunis u l-nofsinhar tat Tunizija, eh, sfidi ekonomiċi għaliex iva meta kol niftakru l-attakki terroristiċi illi eh, erdu l-industrija tat turizmu hemmhekk il-turizmu eh, kienu eh, ħaddem 500,000 persuna issa ħadd dujmur jmur hemmhekk Eh, sfidi ta' sigurtà hemm l-attakki terroristiċi, kulħadd jaf l-attakki li saru f'Mardov, Sus u anke fuq il-frontiera bejn il-Libja u t-Tunezija. Tunezija għandha 500 km ta' frontiera li taqsama mal-Libja, pajjiż fejn hemm ħafna nuqqas ta' stabilità, eh, ġahadisti, traffiku ta' drogi, ta' bnedmin Nitkelmu kol dwar l sfidi mux biss ta' sigurta ma ta' l-immigrazzjoni niftakru li Tunezija eh, irċevet iktar minn miljon u tmim mittelf Eh, refugjati Ġifiri, eh, dawn huma l-isfidi u d-diffikultajiet li qiegħda tiffaċċa it-Tunezija u t-Tunezini u minkejja dawn l-isfidi kollha eh, it-Tunezija qiegħda tagħmel tranzizzjoni demokratika ta' min faħħara, il-Premju Nobel tal-Paċi ingħatat il-soċjetà ċivili Tunezina biex jitħeġġu jkomplu fit-triq li qabdu għal dawn ir-raġunijiet kollha, dawn id-diffikultajiet u fl-istess ħin il-fatt li t Tunezija qiegħda żomm sota anke fi żminijiet diffiċli aħna Ewropej għandna nappoġġawha u għalhekk dal-ħodu qegħdin nippreżentaw dan il-pjan ta' assistenza makrofinanzjarja għal eh, tunezija huwa pjan politiku strateġiku globali u aħna ftaħna negozjati kommerċjali u eh, l mill-kummerċ, ġifiri aħna eh, tkellimna wkoll dwar sħobija eh, politika u ekonomika, ħadna miżuri ta' urġenza bil-kwoti tal-żejt ta' għat-Tunizija u illum edin nitkelmu u kol dwar din lajnuna makrofinanzjarja ta' 500 miljon it-tieni eh, ammont fuq 15 il sena a kondizjoni ta' ċerti riformi illi jina nishtiqu li jkunu eh, rilevanti li ma jkunux biss fuq il-karta u li jwaslu għall iktar svilupp fit-Tunizija jekk dan ir-rapport ikun adottat li naħseb se jkun adottat minn hawn ftit momenti oħrajn il kunsill se jappoġġa jiena nitlob lill kummissjoni biex toħroġ dan il-flus tiżbursom malar kemm jista' jkun qabel is-sajf għaliex it-Tunisja verament għandha bżonnhom. L-aħħar eh, kelma eh, min jaħseb illi l-lajnuna makrofinanzjarja hija sussidju le huwa self, is-self li Tunisja li Tunisija li se titħallsu lura. Eh, djun eh, eh, din ta' Tunizija qegħdin dejjem jikbru u jiena nixtieq li nibdew nirriflettu dwar dan. Franza pereżempju bħal Ġermanja iddeċidew illi jikkonvertu parti tad dejn illi kellhom mal mal tunezija 60 miljon għal Franza 60 miljon oħra għal Ġermanja u dawna qalbu dan id-dejn fil-investiment għall iżvilupp ta' Tunezija. Din hija xi ħaġa intelligenti ħafna u jiena nistieden il-Kummissjoni sabiex li lin mill-pjan li se nadottaw illum biex tirrifletti u taħseb propju b'dan il-mod. Naħseb li jkun iktar utli, iktar tajnuna għat tunezija dak li għamlet Franza, dak li għamlet il-Ġermanja, naħseb li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jipproponu nagħmluh ukoll għat-Tunezija. Fl-aħħar net, eżis kollegi, aħna qegħdin naraw illi rridu nappoġġaw it-Tunezija u t-Tunezini. Aħna dan irridu nagħmluh għalihom immanki għall-Unjoni Ewropea tagħna, għall-Ewropa tagħna. Aħna għandna bżonn ta' Tunezija stabbli li tkun fil-paċi mal-bqija tal-Ewropa. Grazzi. Thank you. Grazzi u issa nistieden lill-Kummissarju Katajnen. Bonġu, onorevoli membru, membri, nixtieq nibda billi nirringrazzja lil eh, De Sarnes għal dan ir-rapport. It-Tunezija għandha sfidi ekonomiċi kbar għalhekk il-Kummissjoni għamlet il-proposta tagħha għal assistenza makrofinanzjarja. It-Tunezija qed taffaċċa l-effetti tal-attakki terroristiċi tal-2015. Dan laqat is-settur turistiku u l-investiment barrani eh, naqas ħafna dawn l-iżviluppi waslu għal eh, tkabbir inqas u problemi oħra. Is-sitwazzjoni hija waħda kbira ħafna u Tunezija għandha bżonn assistenza internazzjonali u finanzjarja sabiex tistabilizza it-tranzazzjoni politika tagħha illi bdiet eh, wara l-inkwiet tal-rebbija qarbija fl-2011. L-IMF flimkien ma' entitajiet oħra jridu jappoġġaw lit tunizija kemm issa kif ukoll fil-futur. Il-Kummissjoni għandha u trid eh, tappoġġa din l-assistenza finanzjarja u se nagħmlu dan billi natu assistenza ġdida ta' 500 miljun euro. Dan jibda fuq l-operazzjoni ta' 300 miljun euro li diġa tajna. Din l-assistenza il-ġdida hija maħsuba biex tejn lil dan il-pajjiż fuq naħa tan-nofsinhar tagħna u se tingħata fuq dawn is-sentej li ġejjin. Din l-assistenza tiġi meqjusa koll meta wieħed iqis l-isforzi li Tunezija għamlet matul din is-sena biex ikollha sistema demokratika kif suppost minkejja l-ambjent li hemm fiha. L-operazzjoni tal-MFA naturalment ġdida se tkun hemmhekk fuq xi kondizzjonijiet politiċi. Fit-Tunezija naturalment it-Tunezija għandha timplementa l-programm tal-IMF u eh, għatiri tkun hemm MOU bejn l-Unjoni u t-Tunezija dwar dan. Il-flus għandhom servu sabiex isaħħu il-safety net soċjali u eh, miżuri oħra tar kupru għall-ekonomija tagħhom. Jiena nixtieq nisħa illi il-ħin huwa importanti ħafna. It-Tunezija għandha bżonn din l-assistenza makrofinanzjarja sabiex tkopri il-bżonijiet finanzjarji tagħha għall 2016 u l-2017 jiġifieri adozzjoni malajr mill-koleġislaturi hija xi ħaġa importanti immens. Jiena kontent illi eh, il-Komitat Inta approva dan. Kontent ukoll illi il-Konsil fil-flittra eh, tal-Koreper ura l impenn tiegħu biex adotta il-proposta tal-Kommissjoni mingħajr emendi soġġett għal dak li se jiġri fil-vot plenarju tal-lum. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom u eh, nħares lejn dibattitu li ħall il-frott. Grazzi komissarju, issa niftaħ il-lista ta' kellima. Jibda is-sur ċiku. Grazzi, President. Jiena fisem il-grupp tal-IPP napoġġa dan it-tip ta' dispożizzjoni. Naħseb li hija sitwazzjoni urġenti għal raġunijiet li ġa semmejna. Nixtieq ngħid x'inhuma dawn ir-raġuni. L-ewwel nekt il-politika ta' viċinat tal-Unjoni Ewropea li hija importanti. L-istrumentu effettiv, speċjalment meta jkun destinat lejn proġett ta' demokrazija, ta' libertà u l-effetti ta' dan il-proġett bla dubju huma neċessarja anke għall-Ewropa. Dan il-proġett jirrigwarda il-frontieri eh, u anki fid-dawl ta' problema kbira li hija l-migrazzjoni u jekk aħna nkomplu nipposponu dawn id-deċiżjonijiet ikollna għanna bżon imħabba fekk nikkonċentraw fuq politika effettiva. Minna ħal oħra mbagħad hemm il-problema ta' riformi strutturali li t-Tunizija għandha bżon. M'għandhomx bżon ta' 500 miljuni imma ta' 5 biljuni. 500 miljuni huma input bażiku illi jagħti kondizzjonijiet ta' progress. l pp jappoġġa din, l-IPP ma, uh, ma prezenta l-ebda emenda biex ifixkel, però memx dubju illi nistaw nelbu enormi u regoli eja namlu dan fisem l-urġenza u fisem l-interess Ewropew e anki imħabba pajis bħal dak ta' Tunizija. Grazie. Thank you and now for two minutes, Mr. Morel. Merci, madame. Grazie, signora President. Sa minn meta t-Tunizini eh, impenjaw ruħom f'din it-tranzizzjoni demokratika, kulħadd hawnhekk eh, fakar kemm eh, kienet mixja eżemplari. Il-Parlament dejjem minn dak iż-żmien xtaq juri ruħu solidarju solidari mat tunizija partikolarment mat tunizini Tiftakru meta aħna nedejna proċess ta' ftehim ta' ftehim ta' kummerċ ħieles, eh, rajna li jrid ikun eh, simmetriku eh, u nafu li dan kollu ħalaq ħafna dibattiti bejnietna, partikolarment fuq il-kwoti ta' żej ta' zebbuġa, ġejjin mit-Tunizija, nafu allura kemm importanti eh, dak li qed niddiskutu llum lajnuna makrofinanzjarja. Importanti li nżommu test kif inhu għaliex hemm urġenza u eh, naħseb illi għalhekk aħna favur it-test eh, illi jibqa' kif inhu Irridu niftakru kol għalfejn għandna dan il battitu meta ngħidu illi t-Tunizija kapaċi tagħmel riformi strutturali jiena tassew nixtieq nissieden il-Kummissjoni biex turi ruħha tassew flessibbli, biex tkun għalija partikolarment fuq dan il-punt għaliex hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar illi nifgaw l-ekonomija tunizina ma li nejnuwa. It-tini punt, l-IMF, meta jgħid IMF, nejdu uh, self u għallura fit dejn. Din hija problema kbira. Allura, ejja ma nkomplux mal-wirt ta' Benalija. Nasab il fl-axar mill-axar, self irrit ikun hemmhekk biex eh, ipati għaddejn illi nġemma taħt Benalija. It-telet punt eh, naħseb illi l-beni ta' Benalija nafu li ħafna minnhom qegħdin fl-Ewropa u ċertament hemm xisir minnaħa tal-Unjoni għal għaliex eh, il-beni qegħdin hawnhekk. Allura hija insolvu din is-sitwazzjoni. Dilajnuna ta' urġenza ma nasibx illi tista' toqqafna milli nirriflettu fuq tul ta' żmien illi konna attitudni illi twassal soluzzjonijiet sostenibli għalhekk aħna bħala SND favorevoli għal dan it-test. Grazzi l-Onorevoli Lunes għal minuta. Grazzi ħafna, President, jiena nixtieq nilqa. Lil kull minnaw fis-sala aktar minn qabel l-Unjoni Ewropea trid tħares sew lejn il-pajjiżi tal-viċinat tagħha u tirrispondi għall isfidi li hemm it-Tunezija edha tistabilizza Et toħloq miġdijt id-demokrazija u ħirġa minn perjodu ta' e, sfidi kbar għanda sfidi lejn iż-żazax tagħha, għanda sfidi ta' terrorizmu u ta' problemi oħra wkoll. Din hija xi ħaġa importanti immens. It-Tunezija għandha tkun imsibaħ eh, msieħeb stabbli fir-reġjun u allura rridu ngħinuha tagħmel proċess ta' tranzizzjoni lejn id-demokrazija. jiena se nepoġġa din il-politika li għamel, imma ma rridx li noħroġ xi ċekk eh, blank, imma rrid li nassigura li dan iservi biex itejjeb il-kondizzjonijiet. Grazzi, Signora President. Iva, ċertament irridu nwieznu l-poplu Tunizin, irridu eh, u kol nerfaw responsabilta, irridu nejnu eh, anki eh, trade unions tunizin biex bekk din transizjoni demokratika s-sir kemm jista' jkun mod ħarir u tejja il-ħajja ta' ċittadini Tunizini. Imma ċertament dan ma jistax s-sir taħt il-kondizzjonijiet antiki tal-IMF illi propju ħolqu iktar dejn u inaqsu is sovranta ta' dan il-pajjiż. Irridu nifmu wkoll illi din is-solidarjetà mhux biss ma' Tunisiji imma wkoll ma' dawk kollha tan-nofsinhar titlob viżjoni iktar wiesa, jrid tkun hemm fond komuni biex id-dejn illi hemm jiġi friżat u nitrasformawh għal proġetti li joħolqu x-xogħol l-iżvilupp uman u ekoloġiku. Fl-istess waqt naħseb li wasal wasal iż-żmien illi nikkonfiskaw il-beni tal-familja Benali u illi natuhom lura lil poplu Tunizin. Issa, żewġ minuti, is-sur ġado. Grazzi, Sinjura President, Sur Kommissarju, eżis kollegi, aħna nafu eh, is-sitwazzjoni kemm hija komplikata fit-Tunizija u partikolarment tal-poplu tunizin, nafu li hemm eh, pajis li dependi ħafna mit turizmu iżda kien hemm l-attentati, nafu kemm huwa diffiċli biex eh, jisportaw il-prodotti tagħhom u aħna provajna niffaċilitaw eh, xi ftit il-kondizzjoni, partikolarment għall-esportazzjoni ta' żejt ta' zebbuġa, nafu kemm għandna qudiemna proċess delikat. Ftit snin ilu Na, konna diġa nafu illi fit-Tunizija hemm hemm daqs hemm eh, migranti eh, daqs kemm hemm eh, daqs kemm qed tilqa' Renju Unit. Ġifieri għandna problema hawnhekk pajjiż fil-viċinat. Allura ċertament illi fuq talba tal-gvern Tuniżin irridu nifavorixxu din l-għajnuna makrofinanzjarja. Fl-istess waqt nafu wkoll u aħna bħala parlament votajna f'dan is-sens lura fl-2012, irridu immorru lura fuq il-kussjoni ta' dejn faħxi. Id-dejn illi inġemat taħt is-snin ta' Benali, irridu nħaffu dan il-pis. Meta nitkellmu dwar ir-riformi strutturali, eżis kollegi, oqogħdu b'saba mittajn araw naqra l-istat ta' Tunizija illum ikkonsidraw illi minħabba l-għajnuna makrofinanzjarja e, nistaw nitfawhom taħt il-pis ta' program mill-IMF. Pero jekk ħaj hemm xi tip ta'jnuna irridu jkunu kompletament flessibbli fuq din il-kwestjoni. ġveri irridu jkunu iktar ġenerużi. Meta naraw il-biljuni li natu lill-gvern Tork illi mu xejn qrib eh, viżjoni demokratika, imma Irridu naraw illi fit-Tunizija insaħħu demokrazija nibbażaw ruħna fuq eh, l-iżvilupp u l-intuhom l-odot kollha fidejhom biex huma fuq saqajhom. Grazzi ħafna issa sur Castaldo għal-minuta. Grazie. Grazzi President. Kollegi, aħna kollha nafu x'sitwazzjoni gravi eh, teżisti fit-Tunizija Eh, tal tkellimna fuq qabel il-qat eh, specialment fost iż-żaza, terrorizmu illi eh, qed jeddet turizmu miljun tmimmit elf Libjani illi huma bħalissa jgħixu fit-Tunizija u traffiku tal-nofsinar u ekonomija Eh, moħbija. U dana dawn il-500 miljon mhumiex suffiċenti aħna nappoġġaw, però irridu eh, irridu eh, nejnu l-demokrazija u mhux l-austerità, irridu natu għajnuna vera, dana mux biżejjed jekk aħna man bidlux anki parti mid li hemm lejn l-Ewropa bħala investimenti. Demokrazija ma tistax teżisti fejn ikun hemm in-nies n-nis onja eh, illi kunu jistaw jishtru u dawk illi huma foqra illi lesti u l xulxin Grazzi. Fragilité politique menace id-djufija għatti terroristiċi eh, il-Libja eh, bi gwerra ċivili, kriżi l qatmarajna bħala, minħabba li Is-settur ta' turizmu eh, sfronda naħseb li eh, hawnhekk dan kollu jwassanna biex eh, ngħidu li iva hemm bżonn din it-tranzizzjoni politika fit-Tunizija ma, ma redux nitfaw il-melk fuq il-ferita li għal kontrarju jena naħseb illi mux tajjeb eh, illi neħu eh, dawk tarifi doganali għal prodotti esportati mit tunizija naħseb illi importanti illi nikkonsidraw din iż-żona ta' skambju eh, liberu illi t-niprofaw noħol u l-xdan muħaj għawdu minnuħat la tunizina għas aħna lajnuna makrofinanzjarja tal-Unjoni trid tejn l-adeżjoni ta' Tunizija ibbażata fuq valuri illi huma jaqsmu magħna. Jiena nixtieq illi kemm jista' jkun ma noqogħdux niddefsu fin-nofs, ma noqogħdux eh, nirfsu fuq eh, is-sovranità tagħhom u eh, naħdmu fl-aħħar mill-aħħar biex ikun hemm kooperazzjoni iktar milli ikunu taħt it-tutela tagħna. Issa għal-minuta u nofs is-Sur Fontulis. L-Unjoni Ewropeja edha fi kriżi li ila sejra. Miljoni ta' ċittadini huma foqra u hemm riċessjoni f'diversi pajjiżi u hemm eh, għad kbir ukoll kif eh, se jagħmlu dawn in-nies li huma qiegħda, kif se jerġixxu ċittadini tal-Greċja pereżempju meta jsibu li aħna nagħtu biljuni ta' euro lil pajjiżi terzi eh, baktar programmi ta' ġustament illi joħol u kwistjonijiet għall tagħna wkoll terz tal-flus li aħna nagħtu lit-Tunezija eh, se jgħidu isma, dawk in iskola li jgħixu barra fi Brussell, kieku jsibu fejn joqogħdu bihom. Allura ħanħallu li Tunezija eh, tasporta iż-żejt ta' zebuġa lilna mingħajr ebda tip ta' prezz. Aħna namlu żejta ta' zebuġa tajjeb ħafna, imma ma nġibux biżejt flus għalih, il-prezz ta' żejt ta' zebbuġa fil-verità laqas biss ikopri in-nefqiet eh, tal-bdiewa tagħna. Eh, għanna il- eh, biss sfruttament ta' dan is-settur f'pajjiżna. Aħjar insolvu l-problemi tagħna unħallu l-pajjiżi terzi jiżviluppaw kif jistgħu huma għax verament naħseb jagħmlu biċċa xogħol aħjar milli jintom tagħmlu fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena nisħa li huwa importanti illi natu din lajnuna addizzjonali ta' 500 miljoni. Tunezija hija imsibaħ imsibaħ Imsiħab strateġiku tal-Unjoni Ewropea għanda għandha dritt ikolla din l-assistenza, ħadet riformi ekonomiċi u eh, kienet appoġġata wkoll mill-IMF. Importanti immens l-Unjoni Ewropea tkompli turi illi tappoġġa lil dan il-pajjiż għaliex wara kollox huwa probabbli l-uniku pajjiż eh, wara r-rebbija arbija illi ħareġ bħala pajjiż eh, demokratiku minn kelli hemm il-forzi iżlamiċi li qed jippruvaw ixekklu dan il-kuntest huwa diffiċli ħafna kien attakki terroristiċi fit-Tunezija għandna miljun persuna Libjana li mhumiex qegħdin f'postom u qegħdin f'dan il-pajjiż ukoll. U allura il-kontest huwa wieħed komplikat ħafna. Irridu nuru li aħna impenjati biex nejnu lil dan il-pajjiż huwa pajjiż li għandna nejnu. Nkellim li mis. Fl-1995 it-Tunezija firmat assoċjazzjoni mal-Unjoni Ewropea u issa għandha bżonn lajnuna tagħna. Sur Morell għad b'mod ċar illi pożizzjoni tal-grupp soċjalista hija ċara hemm tliet stadji aħna nħossu li huwa vitali li l-Unjoni Ewropea tagħmel aktar sabiex tassisti lit tunezija ħalli terġa' iddaħħal il-flus fil-pajjiż. Għandha ħafna flus li qegħdin maqbudin f'banek ta' l-Unjoni u mhix xi ħaġa aċċettabbli. U rridu nagħmlu kol ftejm ta' kummerċ mal-Tunezija u rridu niftħu s-swieq tagħna aktar mill insaqsu lilhom biex jiftħu s-swieq tagħhom għax is-sitwazzjoni prekarja ħafna. Aħna nilqgħu din l-assistenza makrofinanzjarja lejn it-Tunezija imma nenfasizzaw illi dan mhux blank check imma nistennew illi naraw progress fil-qasam tal-istat ta' dritt u anki fid-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Forenza l-Minuta. Grazzi President. Aħna naħsbu li ħaġa tajba li nejnu li Tunizija biex toħroġ mill-kriżi ekonomika li għaddejja minna. U speċjalment anki wara dawn l-attentati li l-oqtot leqtot turizmu li huwa importanti għat Tunizija. Però aħna xorta nivvutaw kontra il-proposta tal-Kummissjoni għax aħna kontra anki l-ipotezi ta' żejt tuttam mit-Tunizija. Aħna eh, l-appoċ lejn it-Tunizija ma nistawx namluha billi natu strument ta' assistenza makro finanzjarja billi nist nużaw l-IMF u nimponu l-austerità. F'dawn il-snin il-politika soċjali ta' Tunisija kienet id-dettata mill-Washington Consensus u dawn zidu biss il-noqqas ta' ugwaljanza. Eh, aħna nħossu illi ma nistawx nibqaw sejrin f'din it-triq u rridu nirrenegozjaw id-dejn u rridu nirrestituixu l-benali l-pajis u rridu natu proġetti ta' svilupp u ta' impigi. Eh, rridu natu għajnuna u mux eh, self. Grazie. Merci, Madame la Presidente. Grazie, Senjora President, eh, Sur Kommissarju. L-attentati terroristiċi li ġabu dmija fit tunizija u diffikultajiet ekonomiċi li għanna fil-pajis fakru li Dan il-pajjiż għandu bżonn iktar minn qatt qabel is-solidarjetà tagħna. E, Uwa għadu ħabat e, biex ikollu demokrazija stabli u li tibqa il-premju Nobel li jenata l-kwartet huwa għapropju xieda ta' fatt li aħna rridu napoġġaw dan il-pajjiż li lajnuna makrofinanzjarja hija self u nittama illi jitkontribwixxi biex l-ekonomija tirpilja terġa' tqum fuq saqajja biex il-poplu Tuniżin jieħu nifs ġdid, partikolarment għal dawk iż-żgħażagħ qiegħda fuq dawk li gradwati hemm fil-mija beħtu jieħor qiegħda rridu naraw li kun hemm tkabbir ekonomiku, stabilità politika fir-reġjun kollu kemm. Grazzi. For one minute, Mr. Panzeri. Għal minuta Panzeri, grazzi. Fil-bidliet illi rajna mill-2011 sal-lum fil-viċinat tal-nofsinar, Tunizija tidher l-uniku eżempju ta' suċċess u mħabba fekk e, il-pajis sar partner privileġġat u qed jgħin l-istabilizzazzjoni fir-reġun. It-Tunizija ġiet milquta minn attakki terroristi iktar minn darba illi laqtu l-ekonomija u l-qatu għawli ħafna u rridu natu lilhom risorsi finanzjari utili biex ikunu jistgħu jagħmlu riformi u jappoġġaw is-soċjetà ċivili. Il-Tunizija trid tagħmel biċċa tagħha wkoll. Allora iva tajjeb li natu 500 miljun Però, kummissarju Katajnen, dan il-parlament qed jgħidlek illi emżon bżonn nagħmlu iktar komplu fl-istess mod li qegħdin nagħmlu mal-Ukrajna. Irridu nifmu illi eh, il nazjonalizmi ma jifmux. It-Tunizija tista' jista' jkollha rwol importanti ħafna anki għall-Unjoni Ewropea. U mħabba fek ta' min nagħmlu iktar. L-Onorevoli Galler għal minuta, grazzi ħafna Sinjura President. Ir-relatur prezentana bi sfidi li qed taffaċċja it-Tunezija bħalissa. Vera kuntent li f'din il-Kamra għandna konsensu Swizza ħafna sabiex napoġġaw dan il-pajjiż. Huwa fl-interess tagħna fil-fatt. Dan il-pajjiż għandu rrieda li jikkopera magħna u għandu l-kapaċità li jagħmel dan aħna rridu nikkonsolidaw id-demokrazija fuq livelli kollha, anki l-implementazzjoni elezzjoni per eżempju u l-arranġament ta' elezzjonijiet. Irrid ikollna l-qafas kif suppost tal-investimenti. Essenzjali wkoll li noħolqu l-impjiegi sabiex ikun hemm demokrazija tajba. Hemm nies bħilit kbar f'dan il-pajjiż u rridu ntuhom l-opportunità sabiex isibu dak li għandhom eh, bżonn hemm bżonn li nappoġġjaw din dan il-pajjiż sabiex intejbu sistema ta' sigurtà u ngħidu l ċittadini tagħna illi isma' It-Tunezija hija pajis turistiku mill-ġdid. Grazzi ħafna. Is-sur Bustinaru għal-minuta. Grazzi President, eh, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea. L-attakki terroristiċi u r-riskju ta' oħrajn ġodda qed jaffettaw l-ekonomija prinċipali tat-Tunezija kif qalu oħrajn il-pajjiż. Tilef aktar minn terz ta' tħul tiegħu mit-turizmu is-sena l-oħra Minkejja li Tunezija kienet effettwata mill-instabilità tal-reġjun li qiegħda fih, irridu naqblu llum illi t-tranzizzjoni demokratika fir-reġjun tista' ssir biss bl-għajnuna tagħna. L-Ewropa diġà tat assistenza teknika finanzjarja lil dan il-pajjiż u issa għanna u koll intemmu dan il-ftejim ta' kummerċ ħieles inwet uħ u jkollna din ir-rabta b'saħħitha mat-Tunezija għaliex bekk ikun taġit għal kulħadd fl-aħħar jiena nisħa illi għal darb'oħra hemm bżonn urġenti illi il-flus tal-Ewropa jaslu malar kemm jista' jkun fit-Tunezija u jinsa nsaqsi l banek tal-Unjoni Ewropea ħalli jidentifikaw l-assi tat-Tunezija ħalli jingħataw lura lin-nies tat-Tunezija. Grazzi ħafna. naf li qed niġru wara l-ħin tgħid il-President imma se nipprova nieħu kemm jista' jkun nies taħt il-catch DI għal minuta. Grazzi President, Tunisija fi ftit snin irnexxina saħħaħ il-proċess ta' konsolidazzjoni tad demokrazija tagħha u illum hija speranza kbira fil-kuntest tal-arbin fil-Mediterran. Però ekonomikament eh, le E, ħafna e, drabi kienet vittma ta' attentati terroristiċi illi eh, laqtu settur turistiku li huwa importanti għat Tunizija. L-Ewropa għandha tifhem dan il-punt li għaddejja minn punt delikat u ehm, irridu natu assistenza makrofinanzjarja e supplementari li Tunizija biex iżommu l-istabilità ekonomika u il-programmi ta' riformi. U b'dan il-mod l-Europa konkretament kun etturi solidarieta u determinazzjoni, tkun etħedġeċ il pajis Eh, biex toħroġ eh, u tagħmel progress u tippromovi l-paċi demokrazija fil-vant nofsani u fl-Afrika. Grazzi. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća. Il-kelim li jmiss, grazzi ħafna president. It-Tunezija jgħid Suri Jakovčić huwa pajjiż li għandna bżonnu bħala msieħeb għanna bżonnu bħala pajjiż demokratiku fin-nofsinhar tal-Mediterran u eżempju ta' suċċess fit-tranzizzjoni. Għal darboħra it-Tunezija qed eh, issibru f'salib it-torroq. Għalhekk l-għajnuna tagħna ta' 500 miljun euro hija triq xirqa' memx alternativa oħra għalija, inkella għal darboħra se nerġgħu naraw keos kbir f'dan il-pajjiż u għallura jiena naqbel mozzi illi id-deċiżjoni tagħna illum hija eżempju tajjeb ta' kif aħna nistgħu nassistu dawk il-pajjiżi li verament jixtiequ isiru pajjiżi liberi u demokratiċi. Jiena naqbel mozzi ma' dan ir-rapport u se nivvota favur. Grazzi.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 l-assistenza għal dawn eh, il-pajjiżi li jkunu għaddejjin minn taqlib eh, ekonomiku. Però kull tranzazzjoni għandha tkun waħda vera u tirrispetta sovranità tal-pajjiż u l-idea li n-nies jażlu l-modell ekonomiku tagħhom biex ngħinu li tunezija tirriforma s sistema tagħha meta qed nitkellmu fuq il-kummerċ u l-investimenti u anki biex ittejjeb ukoll is-sistema budġetarja tagħha, jiena naħseb li dan il imur lil mill-kooperazzjoni ġenwina li aħna nixtiequ naraw dak li qed jiġri hawnhekk u bżonn li aħna nimponu liberalizzazzjoni sħiħa fuq eh, dan il-pajjiż. Eh, u eh, dawn ir-riformi li l-Unjoni imponiet fuq pajjiżi bħal dawn qed naraw l-effetti tagħhom, jiġifieri aħna ma rridux daw il-kundazzjonalitajiet għall-assistenza. it tunezija qiegħda tiġi forzata tagħmel dan u se toħloq aktar problemi din il-ħaġa. Grazzi. Issa, Sur Kajnen minnaħa tal-kat katajnen ħata l komissjoni Tajjeb li qed tifmu l-urġenza ta' deċiżjoni ta' dan it-tip u f'dan il-kontest jina wkoll eh, nispera li jista' jkollna l-appoġġ tal-Parlament. Grazzi tal-opinjoni. Aħna naħseb illi naqblu magħkom fuq din il-ħaġa u rridu naraw kif se nappoġġjaw E, it tunnelizija għaliex e, dinija mezz ta' stabilità fir-reġjun tagħna wkoll wara kollox. Grazzi ħafna komissarju, Issa l-aħħar kelma tmur għal relaturi Sinjura De Sarnes. Grazzi ħafna Sinjura President. Kummissarju, jiena vera laqatni il-fat li għaw konverġenza u koll fost il-kallegi Il-koll nemnu li għanna nuru solidarjetà mat tunezija u li qed ngħidu l kummissjoni li din hija xi ħaġa urġenti, urġenti illi il-fondi ikunu disponibbli għat tunezija b'mod urġenti. Aħna nixtiequ riformi koll imma għanna u koll nirrispettaw eh, eh, kif edha t-Tunezija bħalissa nafu illi għandha triq diffiċli. Imma rridu ngħidu lit tunezija l-Unjoni Ewropea qiegħda magħha. Grazzi ħafna, Sinjura